l-autoritajiet kompetenti Franċiżi għaluli li ħatru l-Parlament Ewropew Onorevoli Thierry Cornier u Onorevoli Patricia Lalonde flok il-membri Silvi Goulart u Desarnez u dan daħal fis seħħ fis-18 ta' Mejju 2017. Il-Parlament ħaqat nota tal-elezz tal-ħatra tagħhom u nintu merħba fostna u ngħidulkom li għandhom issa drittijiet fil-parlament skont ir-regoli li huma previsti mir regolament